Jekk jaġobkom, sinjuri, sibbu paskom mill-aktar fis. Konformemente all'atto del 20 settembre. att tal-20 settembru tal-66. Tal-67. Għal dak li xaqsam suffraġġu eh, l-universali jiena. Niftaħ l-ewwel sessjoni għal-presidenza.